Komiċi illi presjedi il repubblika tal-Korea u għalekina merħba lilkom il-kol dan huwa partner strateġiku tagħna tal-Unjoni Ewropea u aħna naqsmu ħafna mill-valuri mill-prinċipi li huma tant importanti għalina kif fuq livell dinji hemm bżonn illi nasbu kol fuq li kunem eh, kam applikazzjoni iktar wisa tal-ftim ta' bejnietna li tħol fisse eh, jitkedaħal fisse f'Julju tal-2011 li kellu kol approvazzjoni tal-Parlament Ewropew għabbażi tal-normi ġodda illi ġew imwafqa permezz ta' trattati. U għalek aħna nistaw ngħidu merħba merħba lil ħbieb ta' namela. u jina se kolli u kollu nuri nipresjedi ċena maħħom il-lejla u naqsam maħħom xiftit kummenti u riflessjonijiet fuq is-sitwazzjoni ta' pajizom fi din il-peninsula tal-Korea u mod partikolari fil-perspettivi li jem taftemiet mal-Unjoni Ewropea, mod partikolari mal-Parlament Ewropew għabba l-elezzjonijiet li ovvjament hija sfida Eh, u f-meju u għalek merħba l ħbib u l-kollegi tagħna mill-Korea t'isfel. Qed jgħidulna li bħala point of order E, dziękuję panie przewodniczący. Mela, grazzi ħafna. President, forsi miex xi kwistjoni serja, imma nixtieq ngħidlek biss illi m'iniex nisma' xejn fil-headphones tiegħi. U għalhekk nixtieq li forsi xi ħadd li xi għajnuna teknika tajt il-kellima. Iva, se nibatulek jgħid il-President mela Inġenjer, biex ikun jista eh, jajnek biex int kun tista tisma il-bqija ta' sessjoni ta' debattitu ġifiri. Mela nibdow mela bil-sqarrijiet tal-Konsil tal-Kommissjoni fuq rispett